la tristesse d'apprendre le décès Il-ġimgħa li għaddiet il-kollega tagħna Dwar Tarond miet u kien elett bħala membru tal-Parlament Ewropew fis-sena 2014 kien il-mexxej tal-delegazzjoni tal-Front Nazzjonal kien membru fil- grupp ta' żvilupp rurali u anke fil-delegazzjoni tal bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija. Is-Sur Ferra sfortunatament ħallina wara li kienet ikkombatti ma' marda, marda li żamma sigrita minnha. Iħalli warajh l mara tiegħu u ħames tfal żgħar. Jiena stajt nkellmu s-sena li għaddiet meta żort post li kien affettwat ħafna mit-terremoti, jiena ma kontx eh, fil-fatt naqbel ma twemmi politiku tiegħu. Iżda kont impressjonat bil-mod ta' kif kien konvintu bit-twemmin politiku tiegħu. Nixtieq illi minħata l-Parlament Ewropew ngħaddi l-kondoljanzi l-raba tiegħu lill-mara u tfal tiegħu lil daw kollha li kienu qrib tiegħu u l-ħbieb tiegħu. U daw kollha illi qegħdin jibku. Issa nixtieq nagħmlu minuta s-silenzju. Merci. Ringraziakom. Prego, onorevole Kienge. Jekk joġbok, signora Kienge. Grazzi ħafna Sur President nixtieq li nitlob lill-Parlament Ewropew. Tista' tkun fil-mira tal-mibeda minħabba l-kulur tal-ġilda illi tipprova torqod kemm jista' jkun nies li huma ta' nies li huma swed din hija tip ta' mibeda li tista' tkun ukoll imferxa mill-politika. Jiena nixtieq li nesprimi solidarjetà ma' dawk il-vittmi kollha tal-mibeda minħabba l-kulur tal-ġilda tagħhom. Grazie onorevoli Kien. Grazzi ħafna onorevoli Kienge dak illi ġara f'Maċerata fl-Italja hija xi ħaġa li żgur li mhix aċċettabbli u li l-koll kemm aħna nikkuntannawha mingħajr tlaqliq. Mela l-minuti tas-sedut